nkella musser musser tkampa. Aħna għanna dmir li ċittadini tagħna u għalhekk ma nistax naċċetta eh, argument eh, bħal dan kontra CIP. Grazzi issa għanna għal kaċ Is-Sinjura Rojtova.